Dan jala id-dibattitu tal-lum u l-vot ser isih l-lum fl senar Il-punt li jmiss il-rapport ta' Sur il-valutazzjoni minn ġdid ta' sit program ta' azzjoni ambientali u l istabiliment ta' prioritajiet ta' seba program ta' azzjoni ambientali. Naddel kelma l-rapporter Sur Lajnen għal erba minuti. President, Kommissarju, Sinjuri. Il-Parlament Ewropew ixtieq li konna seba program ta' azzjoni ambientali l-Unjoni Ewropea. Ma tkunx tamel sens jekk is-sitt program ta' azzjoni ambientali li jintem fl-ulju din is-sena ma jitkomplix b'xi mod jew ieħor. Xorta waħda rridu nkomplu naħdmu biex intejbu l-ambjent u s-saħħa fl-Ewropa. Seba program ta' azzjoni madanakollu ma jistax ikun kopja ta' sitt program. Hemm programmi oħrajn, minna progress iżda l-isfidi kibru wkoll. Irid ikun approċċ orizzontali li jinvolvi l-oqsma kollha l-oħra ta' politika. Kenna il riski sistemiċi li rridu nindirizzaw, telf tal-biodiversità, tibdil fil-klima, n-nuqqas ta' rizorsi, daw kollha huma sfidi li ma jistawx jintlaħqu bil-politika ambientali klassika tradizjonali għanna bżon sinsiela ta' portafolli kollha ta' politika, per eżempju, il-trasferment tal-politika l-PAK, CFP, politika ta' koezjoni u anke fil-qasam ta' l-imprizi u tal-politika ta' finanzi. Dan huwa l-iktar ħaġa diffiċli għaliex meta jkollna l-Ministri tal-Finanzi u tal-Affarijiet Ekonomiċi fil-qasam tagħhom ta' xogħol irridu li l-ambjent ma jitteħiġ bħala xi ħaġa firħa jew mhux importanti u għalhekk importanti li aħna għandna proċeduri ġodda, proposti ġodda u kollha seba' programm ta' azzjoni ambientali EAP importanti li ma naqsux l-sussidi ambientali kif qed jgħidu l-ministri, qed jgħidu li hemm żieda fil-prezzijiet. Hemm importanti li l-prinċipju ta' min inġġes iħallas jiġi implementat fil-ġejjieni u fuq il-politiki makroekonomiċi qed jgħidu li għandna bżonn monitoraġġ ta' sostenibilità fil-qafas ta' semestru Ewropew, għalhekk hemm sensiela ta' idejat li qegħdin jitresqu. Kollox ma kollox l-impatt ambjentali tal-Ewropa huwa kbir wisq għandna 7 biljun ruħ fil-pjaneta, 9 biljun sal-2050 u jekk inkomplu sejrin kif għaddejjin bħalissa fl-Ewropa, flok pjaneta wahda nabżon żewġ pjaneti biex tlaħħaq ma' domanda ta' kulħadd. U għalhekk irridu naraw ser nagħmlu biex dawn ir-riżorsi jkunu disponibbli u dan ifisser li l-konsum ta' rizorsi tagħna irrid ikun imnaqqas mod drastiku u seba' programm ta' azzjoni għandu jwitti triq biex ikun hemm ekonomija favur l-ambjent u biex ikun hemm politika ġdida għall-effiċjenza ta' rizorsi. Irridu nemżu valur importanti wkoll l-ambjent urban iktar u iktar nies qegħdin jgħixu f'postijiet f'densità għolja, f'żoni urbani u Dawn iż-żoni rridu nagħtu l-eżempju fil-ġestjoni u l-amministrazzjoni u l-effiċjenza tar-riżorsi. Hemm ħafna eżempji ta' dan fl-Ewropa ta' l-aqwa prassi li għandna nkattru u nxerdu l-ħarsin tal-ambjent huwa importanti għas saħħa taċ-ċittadini tagħna li nintegraw il-politika tal-ambjent u tas-saħħa fis-seba' programm ta' azzjoni ambjentali naħseb għandha ssir. U dak li jkun għandu jifhem anki il-ministri għandhom jifmu biex il-politiki jiġu ċettati. Mbagħad hemm problema ta' tniġġis ta' l-arja, hemm problema ta' tniġġis bil-ħsejjes ukoll storbju żejjed li tiġi implementata. Xi ħaġa li gdonna nsejna fil-politiki ambjentali tagħna jew qed nissottovalutawha. Hemm ukoll kimiki eh, velenużi ħafna li qed ikunu ta' teddida l-ambjent u għaċ-ċittadini tagħna. Qed naraw żviluppi ġodda fin-nanomaterjali u f'materjali ġodda li jrid ikun hemm riċerka fuqhom. Sinjuri, l-aqwa leġizlazzjoni u l-aqwa programmi jkunu inutli jekk ma nindirizzawx il-problema. U seba programm ta' azzjoni ambientali għad fadallu x'jaqdef dan il-qasam. Irridu namlu aktar fl-implementazzjoni tal leġizlazzjoni effettiva. Minkejja dan, l-Ewropa tittibat messaġġ lid-dinja li għandna bżonn amministrazzjoni ehm, effiċjenti tal-riżorsi tagħna. Nkella l-pjaneta tagħna mhux set tlaħħaq għall-umanità. Grazzi, issa l-Kummissarju Potocznik. Grazzi, President, membri onorevoli, nishtiq nirringrazzja l sur Lajnen għax-xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport li ġej propju f'mument f'waqtu. Nafu l komissjoni għanda xogħol għaddej bħalissa biex tressa seba programm ta' azzjoni li tiġi adottat sa tmim din is-sena u nista' ngħidilkom li ħafna idejat li intom semmejtu fl-introduzzjoni mir-rapporter huma idejat li għedin jitqiesu u qegħdin naraw biex ninkluduhom fis-seba' programm ta' azzjoni ambjentali, l-EAP. Taħt il sit EAP politiki ġodda ta' ambjent ġew konsolidati għandna leġizlazzjoni li tkopri loqsma kollha li fil-ħamrija Sa dan it-tant żviluppajna numru ta' inizjattivi ġodda anke fuq il-klima, biodiversità u l-effiċenza fl-użu ta' riżorsi li hija importanti għall-2020 u jikontribwixxi għall-istrateġija tal-Ewropa 2020. Dan ifisser li jridu niġbru dawn l-nanijiet kollha flimkien taħt qafas wieħed komprensiv ħares li l-in mill-2020 ukoll u eh, jistabilixxi l-kundizzjoni meħtieġa biex ikonna futur bużu baxx tal-karbonju, bużu effiċenti ta' rizorsi biex bekk ikonna biodiversità u natura li tkun imsaħħa mill ġdid. Għanna bżonn politiki tajbin u integrazzjoni m'saħħa tal-ambjent f'politiki oħrajn. Kont kuntent li nara l-implementazzjoni bħala l-ewwel priorità misħuqa fir-rapport tagħkom. Palma tafu, din hija waħda mill-priorità tiegħi fi smih tiegħi li qed toqgħodim din il-Kamra fil-mandat tiegħi fil-bidu Il-fallimenti jistgħu jkunu ta' xkil ewlieni għall-amministrazzjoni swuna madwar 50 biljun euro kull sena iwaslu għad distorsjoniet fuq is-suq u jagħmlu aktar dejjem tiswa flus li neħu nindirizzaw l-isfidi fil-ġejjieni. Dawn l-isfidi mhux se jissolvu waħedhom, Xar li għadda, il komissjoni prezentat idejat kif għand tajjeb is-sitwazzjoni li ser tiġi sviluppata aktar il-qoddim fis-seba EAP. Naqbel ukoll li seba EAP għandu jiffoka wkoll fuq il-kontribut tal-politika ambjentali għal aktar saħħa u benessri għal ċittadini Rridu nagħmlu aktar biex nindirizzaw il-problemi u l-isfidi li qegħdin jiġu mit nġis. hemm affarijiet li għadhom mhux indirizzatu hemm biżgħat ukoll li l-politika tagħna ser ikunu jindirizzaw it-teddidiet potenzjali tal-ġejjieni, għalhekk għandna bżonn strateġija ġenerali. Anke fuq leġiżlazzjoni tal-ilma u tal-arja aħna implementajna leġiżlazzjoni fuq iż-żewġ oqsma. Naqbel li l-ambjent urban huwa dimensjoni importanti tal-politika tagħna u s-seba' EIP għalhekk għandu jippromovi u appoġġa sforzi mill-komunitajiet urbani biex ikollhom rwol ewlieni mrol mexxej. Id-dimensjoni urbana u koll tkun tkun tider sow fis seba EAP li tirrifletti u koll il-rizultat tal-Rio Plus 20 u twassal l-implementazzjoni tal-impenni taħt il-UNFCCC. Għanna bżon azzjoni globali li tkun konsistenti mal-mira ta' temperatura ta' inqas minn 2 gradi Celsius pala zida u fit-tisħin dinji u naqbel u koll is-seba EAP għandu jiprovdi għafas għat tranzizjoni lejn ekonomija bbażata fuq użu baxx tal-karbonju lilin mill-miri tagħna tal-2020. Dan imbeda bil roadmap tal-2020 għal użu baxx tal-karbonju li witti triq għal għal din tranzizjoni biex ikun hemm użu tal-ekonomiji tagħna aħjar, tal-ekoloġija tagħna aħjar u anke l-ekonomiji tagħna. Dan huwa fondamentali għal suċċess ta' ħafna programmi. Hemm bżonn li ninvolvu l-atturi kollha fuq il-livelli kollha, fis-setturi kollha rilevanti biex jagħmlu semhom. Nappoġġa nserraħ fuq l-appoġġ tagħkom ħansegwi d-dibattitu tal-lum b'mod ħerqan u nirringrazzjakom għal darba oħra r-rapport tagħkom. Fin danka Potocznik. Grazzi ħafna, komissarju Potocznik. issa għal Kumitat Reġjonali ta' Zvilupp Reġjonali l-Onorevoli Danċina. Għal eh, ġejjini tagħna hija xi ħaġa din il-politika għandha tkun ħagġa ħaġa għal ċittadini kollha, il-politiki ma xux, waħedhom ma jirriflettu l-interessi tas-soċjetà ċivili kollha kemm u din jax ħagġa ħaġa li ħafna assoċjazzjonijiet tal-ambjent jgħidulna. Min-naħa l-oħra F'mument meta l-anijiet ambientali edin jamlu limiti għal kompetitività industrijali u għandhom effett fuq il-tkabbir ekonomiku. Għalek dawn l-aspetti jiexbru l-attenzjoni fuq il-bżon li nifacċaw mod maqut fuq livell tal-Unjoni Ewropea dawn l-sfidi. Iżda dejjem billi nikkonsidraw l-speċifiċitajiet lokali hemm bżonn ta' politika ta' ambjent li tkun integrata sabiex nifaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna u dawn jinkludu sfidi ekonomiċi. Iżda għandna bżonn aktar kooperazzjoni bejn reġuni, partikolarment fuq reġun fuq livell transkonfinali. Il-tniġis m'għandux frontieri u għalhekk hemm bżonn li nassiguraw li nħarsu in-natura kullimkien is-sistemi ekoloġiċi kollha u il-żoni protetti, żoni ekoloġiċi jridu jkunu mħarsa kullimkien isibu jinsabu fejn jinsabu. U nirringrazzjaw l-rapporter għall-attitudni tiegħu fil-tejja ta' dan ir-rapport. Issa, grazzi ħafna l-Onorevoli Danċila u ngħaddu issa l-kelliem fisem il-gruppi. U ngħaddu il-kelma l-Onorevoli Franco, grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Rapporter, grazzi Rapporter fil fat tal-ħidma li għamilt u l-ħidma li għamilna fl-imkien. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn manifesto, għandha bżonn ta' viżjoni politika dwar eh, l-akkużi kontrina sal-2020 u l-lin u dak li għanna bżon favur l-ambjent, naħdmu favur l-ambjent, u għalek għanna bżon dan is-seba eh, pjanta program ta' azzjoni għall-ambjent li IP. U għanna bżon nużaw risorsi finanzjari tal-Unjoni u koll. Dan il-programm għandu jassigura li aħna nkunu koezivi U dawn l-istrateġiji naħdmu flimkien mal-programmi settorjali jekk qed nitkellmu fuq il-sajt jew inkella riċerka l iżvilupp is-saħħa, trasport, l-iżvilupp reġjonali, eċetera. Kif ukoll pjanar reġjonali u urban, dan kollu għandu dawn l-affarijiet kollha għandhom ikunu marbuta bejniethom għal dawk li huma l-programmi ambjentali u ma rridux inħarsu sal-punta ta' mnieħra biss. Ġifieri ma rridux naħsbu biss fuq meda qasira ta' żmien U mannix nxeklu l-ambizjonijiet tagħna għandek li huwa tibdil fil-klima, l riskju huwa għoli hawnhekk, partikolarment dwar l-użu tar-riżorsi. U rridu nużaw mod tajjeb il-kapitali naturali tagħna għalhekk irridu ninvestu bl-aħjar mod fl-ekonomija sostenibbli, fl-innovazzjoni li hija sors ta' tkabbir kompetittività u ta' impjiegi. Minn barra dan irridu nipromovu kol eh, dizin ekoloġiċi u rikċiklaġġ, iżda u kol eh, tikketti eh, ambientali tal-prodotti ħalli nevitaw li hemm il-ħela. Ma nistawx nalqu għajnejna u dim din dan il-bżon li jem favur l-ambjent. Irridu naraw il-politika tagħna tkun anka strument ta' komunikazzjoni. Il-politika tagħna trid tagħti l-prevedibilità neċessarja sabiex l-amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali u anka li ċittadini u l-negozji għalli jkunu jistgħu jagħmlu dawn l eh, lażliet u jkunu jafu l tal-Unjoni Ewropea x'inhuma. L-Unjoni Ewropea ma tridx tagħmel biss sanzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna Onorevoli Franco, issa l-Onorevoli Ulfskog. Żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Kommissarju. Li e AP ta' 10 snin enna naraw ir-rabta bejn l-ambjent u s-saħħa u dan wassal ukoll għal ħafna leġiżlazzjoni fuq kimiki, pestiċidi u ilma. Aħna nistgħu nkunu gburin dwar dan. Iżda saman mhux ta' min e, jaqafem, irridu nassiguraw li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn politika ambjentali min-naħa u il-fatti minnaħa l-oħra. U l-affarijiet nagħmluhom azzjoni, teorija ja tajba, iżda bżon bżonn il-prattika wkoll irridu nkunu ambizjużi. Jiena nittama li s-seba program ħajkun ambizjuż dan dan minkejja il-kriżi ekonomika jew anka permezz tal-kriżi ekonomika. Irridu nkunu ambizjużi għaliex jistaw dawn dawn il-politiki ambientali jistaw jkunu ta' stimulu ekonomiku wkoll jistaw jistimulaw tkabiru l-impjegi, ġviri għalhekk għandna bżonn mainstreaming ta' konsiderazzjoni ta' ambientali fl-oqsma kollha. Rridu nassiguraw li ma jkunx hemm sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Kif ukoll rridu nassiguraw li meta aħna nidħlu f'ċertu ftehim eh, kummerċjali u ta' servizzi b'mod internazzjonali, ikonna regoli ambjentali stretti. Il-kwistjoni ambjentali mhix xi ħaġa li hija tiżjin biss, din hija xi ħaġa din m'għandix tkun mal-ġemp tal-politika normali, anzi l-politika Ewropea rridu narawha bħala smit eh, tal-politika tal Ewropea Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli għal żewġ minuti, grazzi ħafna. Eh, Sur President, il-Komissjoni aktar kmini semmiet il-Kunsil informali, laqa tal-Kunsil informali li din il-ġimgħa fid-Danimarka u jiena xtaqt nibda billi insemmi xi ħaġa li ġiet ikkwotata qalet li m'hemmx mod kif noħorġu mill-kriżi ekonomika milli jekk ma noħorġux eh, permezz ta' ekonomija ħadra favur l-ambjent irridu nħarsu n-natura u l-biodiversità u tranzizjoni favur l-ambjent seta toħloq ħafna impjiegi, miljuni ta' impjiegi u tagħmel l-Ewropa aktar sostenibbli u kompetittiva. Issa jena rrit nifra lill-Ministru Idjakan u il-Presidenza Daniza kif ukoll il-Kummissarju għal din il eh, dan ir-rapport pozittiv u viżjonarju u ħafna iżjed pożittiv minn ħafna ħrajn li smajt mill-Kunsill f'firxa ta' żmien għalhekk nittama li jkomplu mixin f'din id-direzzjoni. Issa aħna konna qed nitkellmu dwar il-biodiversità fid-dibattitu qabel u xar id-dieħel fil-plenarja ħan nitkellmu dwar l-effiċenza ta' riżorsi. Jiena għalija il-seba EAP irrit eh, ifassal il-prioritajiet tagħna eh, u jħares lejn l-2020 u l-anijiet eh, u azzjonijiet ambjentali marbuta ma' dan u jiena konvent li rridu ħarsu l lin mill-2050. Fil-fatt rridu nagħmlu viżjoni għal Ewropa favur ambjentali. Is-seba EAP għandu jibżon ikun eh, imbrella biex nsejħu biex najdu hekk fuq il-politiki kollha l-oħra għaliex b'dan il-mod biss inkunu nistgħu inħarsu l-ambjent għatfaltana tfal tagħna u l-ekonomija għax l-ambjent u l-ekonomija imorru id fit. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Lejnen għandin din xol xogħol verament tajba u nitlob lill-Kummissjoni sabiex verament jibdew il-xogħol tagħhom fuq proposta ġdida sabiex imbidlu s sit EAP fis-seba programm li jkun wieħed tajjeb u nistenna l-ispirazzjoni minn għandkom. Grazzi ħafna. Honorable Herbrandi, issa għal żewġ minuti l honorable Eichhout. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill rapporter l honorable Lajnen għal dan ir-rapport fuq is-seba' EAP u aħna fil-partit tal-ħodor naħsbu li verament għanna bżonnu dan is-seba' programm għall-ambjent. Bħalma qal is-sur Herbrandi hemm bżonn li konna viżjoni għall-2020 iżda għall-2050. Irridu ngħidu eżattament x'tib ta' ekonomija nixtieq nkunu qegħdin ngħixu fiha fl-Ewropa. Għalhekk miex sempliċement li nażlu kemm ħad tkun favur l-ambjent, ħad tkun favur l-ambjent. L-unika ekonomija li ħad meċina l-qoddim eh, b'mod effiċenti u tippermettilna nibqgħu ħajjin hija waħda li hija sensitiva għall-ambjent. Għalhekk aħna nappoġġaw il-mira il li qed tingħata għall-integrazzjoni kif ukoll dimensjoni internazzjonali. U jekk tippermetti li nsemmi nerġa' nsemmi l-implementazzjoni, kemm il-darba tara kemm hija importanti l-implementazzjoni. Jekk aħna naraw xet jiġri fil-bahar ta' Tramuntana bil-tafira zejt, etc. Eh, L-Olanda huwa pajis eh, għani ħafna, iżda nsibu diffiċli li fil-reġun tal-xkelda tal-punent nkunu nistaw niproteġu reġun u għanna rridu niftakru kemm hija importanti l-implementazzjoni u l-integrazzjoni hija importanti wkoll. Kuħat qed jitkellem fuq l-ekonomija favur l-ambjent, ma tfisser xi ħaġa din. Irridu nħallsu lil mill-ċifri tal-GDP għanna bżonn indikaturi fuq medda wiesa u għalhekk nixtieq nitlob li kummissjoni sabiex tagħmel ħafna iżjed dwar dan mur lil lin mill-GDP. Ekonomija favur l-ambjent fisser ukoll li rridu naħsbu dwar is-sistemi enerġetiċi tagħna u kif ħajkunu fil-ġejjieni. U dan ifisser li għall-2030 għandna bżonn aktar għanijiet mux biss il-mira ta' karbonju bax, irridu nifissaw miri għall frankar ta' enerġija kif ukoll rinnovabbli. Issa l-dimensjoni internazzjonali dak kollu li namlu fl-Ewropa għandu effett fuq il pajzi terzi u din ħaġa rridu niftakruha għaliex mingħajr il ta' dinja l-ekonomija favur l-ambjent għat ma ħadsi posta fuq livell internazzjonali. Għalhekk ejja nassiguraw li il rio Plus 20 ikun l-ewwel pass f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna Onorevoli Eichhout, issa l-Onorevoli Paxka għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Il pat ta' ċivilizzazzjoni fuq il-sistemi ekoloġiċi qed joħloq eh, degradazzjoni irreversibbli tal-ambjent għalhekk il-tentativ tagħna biex neliminaw il-ħsara għall-ambjent hija xi ħaġa leġittima u neċessarja. Il-sit EAP li wittiet il-qafas għal politika ambjentali ħadd iskadi f'Lulju u għalhekk irridu nassiguraw li jkun hemm il-kontinwazzjoni tal-politika ambjentali Ewropea. Fl-seba EAP li jmiss, skont l-esperjenzi eżistenti, aħna rridu nifokaw aktar fuq it-tisħiħ tar-regolamenti legali fil-qafas tal-ambjent, kif ukoll bil-mod il-mod indaħlu wkoll il-miri ambjentali fil-politiki kollha settorjali. Irridu npoġġu aktar enfasi fuq id-dimensjoni transkonfinali tal-ħarsin tal-ambjent. L-istrateġiji fuqtom irridu jkunu semija f'din il-politika kif ukoll irid ikun hemm eh, l-iskadenzi sabi u l-kalendarji sabiex aħna nkunu nistgħu nikkalkulaw l-effettività u l-miżuri fuq bażi kontinwa. Min barra il-politika ambientali globali rridu naraw li konna strateġiji integrali għal raġuni individwali u nkella raġuni urbani li riflettu l-karatteristiċi ta' sistemi ekoloġiċi. Ċertament, din is-seba EAP għandha tiġi ippjanata aħjar, aktar preċiża, aktar effettiva sabiex nużaw bl-aħjar mod l-esperjenza tal-politika tal ambjent tal unjoni Ewropea. Fin danka kollegi Paska. Grazie ħafna, onorevol Paska. Issa, il-kellem għal il-miss fuq il-lista, l-onorevoli Schnell ħarta zewċ minuti. Sir President. Grazie President. Komissarju il-pjantazzjoni eh, għall-ambjent ifisser illi irridu naqdu il-ħtiġijiet u l għanijiet tal-politika tal-Unjoni Ewropea għal meda ta' żmien medju u twil. Il-programm mhuwiex qiegħed jilħaq l-aspettattivi kollha. L-ewwel darba li kena pjantazzjoni kena proċess ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill u għalhekk Kellna risorsi eh, naturali, l-biodiversità u eh, punti oħra, l-anijiet li kellna man kizbux, man ħanijomx. Għax eh, il-pajjiżi ma għamlux bizzejed biex jiksbu dawn l-anijiet. Naħseb illi irridu naraw kif ġi ippreparat dan ir rapport Eh, minħabba li anka qablu kenna u koll il-programm tal-Unjoni Ewropea għal-2020 dwar it-kabbir eh, għall-Europa li kun kabbir għaqli u li jħares l-ambjent. Fej kienem ħafna ħafna inizjattivi mniżlin għanna dawn l-inizjattivi leġislattivi u pjanijiet imma m'għandniex bizzejiet koerenza bejn il-politiki differenti eh, marbuta ma' dan is-suġġett. Mela minflok noqogħdu nħolqu indikaturi ġodda u mbagħad nagħmlu monitoraġġ tagħhom permezz ta' burokrazija kbira. Is-soċjet l-iżvilupp tas-soċjetà għandna nirriflettu fuqu b'mod sħiħ naraw kif qiegħed jaħdem u mbagħad inkun nistgħu naraw kif nistgħu nimplementaw l-għanijiet. Aħna naqblu mar-rapporter fuq il-natura orizzontali involuta għawek, imma l-approċ għandu jkun ukoll wieħed vertikali illi irid jilħaq ħafna affarijiet differenti U ma nistawx inkomplu kif edin, eh, kif konna dejjin sissa. Grazzi l-Onorevoli Xnelħart, l-Onorevoli Merkis. Grazzi ħafna, President. Grazzi l-Onorevoli Lajnin għal rapport tijaw. U anka tal-ifoka fuq l-implementazzjoni u l-integrazzjoni tal-approċ. Grazzi lill komissarju tal-sforzi illi intom għamiltu anka tal-seba program ta' azzjoni għall-ambjent. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss dwar l-ambjent kif għal l-Onorevoli Lajnen imma anka il-partijiet l-oħra tal-ekonomija bħat trasport u il-kura tas-saħħa pereżempju. Qed nitkellmu dwar il-politika ekonomika minħabba l-ambjent huwa parti mill-politika tal-ambjent kemm issa kif ukoll fil-ġejjeni. E, huwa Emma farita tħassi pero ħafna drabi e, nibdow aħna naħdmu bħafna e, entuzjazmu, nużaw teknoloġija ġdida li kultant ma tkunx it-testjata u ma twassalx għal riżultati li nkunu qegħdin nistennu. Hawnhekk qed nitkellmu qed nifukaw ħafna fuq il-biomassa u l-ekonomija tal-futur trid tagħmel ħafna aktar użu mill-biofuels u minn dawn it-tip ta' riżorsi. Imma Em, dan l entużjażmu għal biomassa, però Imma qed ninsaw li hemm art li qed tintuża għal dan il-għan meta tista' tintuża għal għanijiet oħra. Irridu nifukaw ukoll fuq l-implementazzjoni naraw kif se nittrattaw din il-biomassa u kif se nużawha b'mod sostenibbli biex bekk inkunu tassow qegħdin innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u anka innaqsu l-konsum tal-ilma. Imbagħad għandna wkoll in-nano teknoloġija. Il-mikrofonu tal-kellima inqata' l-Onorevoli Ris issa minuta Grazzi, President. Il-rapporter uh, Joe Linen beda billi saħaq fuq l-importanza tal-Parlament illi iżom l-ambjent fuq l-agenda tijaw, pero din mixi bieċa xol faċ li f'dan iż-żmien ta' austerita fejn ħafna ġabi l-ambjent qiegħed jiġi imma warrapa fil ġempa U dawn, dan tista' tara ħanka fil elezzjoni presidenzjali fi Franza, mela, għandna bżonn aktar flus, għandna bżonn aktar koerenza. Imnizla dan kolum nizel fit tillet punt ta' riżoluzzjoni. Nistgħu nsemmu wkoll illi l-Unjoni Ewropea għandha eh, Mandiex tinkoraġixxi l-ebda użu ta' prodott li jkun taħsara u ta' dannu għall-ambjent. Hija kwistjoni li anka marbuta mas-saħħa tal-bniedem. Anna u kol innaqsu mill-esplużjoni tal-popolazzjoni u mill-cocktail eh, ta' sustanzi differenzi li, differenti li jintużaw u niprofaw nikontrollaw eh, affarijiet minħabba li anka l-mart kroniku qed jikber. Eh, l-onorevoli ħassi għal-minuta kollegi, l ewwel nett nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Joe Linen tax xogħol eċċellenti illi għamel kif diġà qed il- Eh, seba program tal-ambjent tal-Unjoni Ewropea li tiġi eh, adottat mill-aktar fejs possibbli ta' ħasra il-edin diskutuh issa biss hemm deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu li qegħdin jaffettwaw l-ambjent kull jum anke foqsma oħra, oħra. Waħda minn dawn l-oqsma hija l-agrikoltura li għandha effett kbir fuq il-biodiversità u fuq l-ilma tagħna. Eżempju, ieħor huwa il-Baħar Baltiku illi l-futur tiegħu ħajjiġi deċiż mill-politika komuni tal-agrikoltura. Huwa wieħed mill-aktar baħar imniġġes fid-dinja u il-problemi li fih huma marbuta mal agrikoltura jekk il-fosfru, il-nitrogenu, illi eh, jinżlu mill-liqi, jinżlu, inħalluhom ikomplu jinżlu ġo xmajjar, dawn ħajkomplu jniċsu u jniċsu l-Bahar Baltiku u ħajkomplu ikona dik l-alka ħadra illi eh, tissafoka lil mawla s-siġnu mill-pratana, eh, anka fil-ġejjini. Grazie ħafna l-Onorevol Gardini għal-minuta. Grazie, President. Mussa nitkellem fittu għax għandi ftit eh, ħin uh, biex insemmi xi punti dan is-seba' programm ta' azzjoni għall-ambjent jista' ikun strument utli. Imma irrid ikun ibbażat fuq viżjoni tal-ġejjini li rrid ikollu inkluż fiha eh, l-industrija Ewropea u Emma farit li għedin iħazbuni, il-priorità hija li dan il-programm jara li jkun hemm l-implementazzjoni tal-regolamenti qabel ma noqogħdu noħorġu b'xi eh, miżuri oħra vinkolanti biex eh, nduru lej l-sfidi ambientali li għanna issa ridu nħarsu lej dawk tal-futur li jkunu bazati fuq fatti veru. L-artiklu 24 ħassibni ħafna għax qed jisemmi indikatur assolut. Mhuwiex qiegħed jirrifletti r realtà vera. Hemm ħafna limiti. Eh, qed jgħidilna meta jmissu l-ambjent ma mhux qed isemmi xejn uh, uh, mhux qed ikejjel xejn il-kwalità tal-ambjent. Il-tħassib li għandi għaddu għandi u għandna nqisuh uh, dan it-tħassib li semmejt. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pereira Rodrigo sal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, President L-ewwel inizjattiva li jiena eh, għamilt kienet eh, illi eh, il-Kummissjoni tagħmel proposta dwar dan u il-risposta li kont ħadd kienet li tiġa kien hemm strumenti eżistenti. Huwa importanti illi il-Komissjoni il trializza li għanna bżon programmi ta' azzjoni, programmi ta' azzjoni anka fil-Katalunja eh, fejn aħna anka għanna prodotti ta' dar bħal per eżempju friġis li huma kompletament eh, riċiklati, però l-affarijiet iridu jiġu eh, koordinati tajjeb u l-artikli marbuta mal-riċiklat xiridu jkunu ċari. Waħda mill-proposti li toġobni fil-rapport huwa illi il-programm li tigarantixxi illi finanzjar tajjeb eh, tal-programm irridu naraw Eh, u koll li muma dawk il-gvernijiet li qegħdin inaqsu mill-fondi tagħhom bil skuza tal-kriżi. Il-kriżi m'għandix tkun skuża jew ġustifikazzjoni għal dan it-tnaqqis. Għanna bżonn ħafna aktar rieda politika biex inkunu nistaw napoġġaw dan il-pjan ta' azzjoni favur l-ambjent. Grazzi l-Onorevoli Rodriguez il-President, tiskuza ruħu għax interrompi mela, l-Onorevoli Antonescu. President Komissarju, kontenti ħafna li għedin nisimaw b'din l-inizjattiva tal-Komissjoni fuq il-pjanta, fuq il-program ta' il seba program ta' azzjoni għall-ambjent, hemm ħafna xi jsir fir-rigward tal-ambjent, iridu ninkludu l-ambjent kwalinkwa politika oħra, anka f'dik strutturali għanna bżon strateġiji ta' koerenza u dan il-programm eh, minħabba illi eh, qed jirrifletti l-viżjoni tagħna tal-ġejjin irridu naraw illi dak li nivotaw fuq jiġi implementat għanna bżon indikaturi li jiġu korrelati li jaħdmu tajjeb fuq realtajiet tal-lum bżon bżonn ukoll azzjoni veloċi fuq il biodiversi fid u anka fil-finanzjara l-Unjoni L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 fir rigward tal-biodiversità titħol f'dan il-pjanta azzjoni, dan is-seba' pjanta azzjoni għall-ambjent. Grazzi l-Onorevoli Antones kun għadu għall eh, l-Onorevoli Groteno. Grote. Mela, u importanti li f'dan il-programm naraw li jintużaw ir rizorsi b'mod effiċenti din hija xi ħaġa li jiena niddiskutuha u nispera li intom issegwu il-votazzjoni li saret fil-Komitat. Il-konferenza ta' Rio Plus 20 nisperaw li tkun suċċess kbir u jiena għandi ottimizmu kbir fir-rigward tagħha din jiena tkellimt mal-Ministri tal-Ambjent ma' l-Ministri tal-Konsil u it-tieni programm Is-seba programm ta' azzjoni eh, jrid jibni wkoll fuq dak li jseħħ freo. Eh, Mħabba li dan għandu impatt fuq il-programm, irid ikonna approċċ olistiku għall-ambjent l-industrija tal-karozzi mill-produzzjoni sa' riċiklaċ hekk għana nħarsu leja il-karozza, l-industrija tal-karozzi, iġifiri dan il-seba program għall-ambjent għandu ikopri dawn it-tipi ta' aspetti differenti. Grazzi ħafna. Grazie ħafna lil kollega Grote naddu issa għall-onorevoli eh, McGuinness l-aħħar kelima fil-KHDI. Grazie ħafna President. Naħseb illi wieħed mill-aktar punti importanti f'dan id-dibattitu għal l-konflitti jeżisti bejn l-anijiet fuq meta ta' żmien twil u itħassib fil-meta ta' żmien qasir taċ ċittadini meta nitkellmu dwar il-tnaqqis u l-konsum sostenibbli hemm ħafna enfasizzar fu il sostenibli Jekk nisimgħu dan fir rigward tal-ħaddiema, però naraw li il sostenibilità mijiex imsemmija. Rridu nikkonvinċu li ċittadini illi dak li qegħdin ngħidu xorta ħaj jirrifletti fuq aktar postijiet ta', xol, xogħol, anke kien kelmu insemmu s-sostenibilità l-użu tajjeb ta' rizorsi u koll huwa importanti. Irridu nagħmlu revizjonijiet tajjeb tajjeb u koll u anka il-cross compliance fil rigward ta' CAP għanna nuzawa e, e, nużawa tajjeb anka minħabba l-użu ta' l-ilma u dan kollu jrid jidħol fil- um, meta nkunu din niddiskutu ir-riforma tal-CAP. Grazzi ħafna l-Onorevoli McGuinness. Ikkonkludejna lek il-proċedura tal-KHDI għajna issa għal kummissarju Potoċnik. Grazzi ħafna, grazzi lil kulħadd, grazzi tal-appoġġ tagħkom, nixtieq l-ewwel nibda billi niċċara l-punt illi E, e, dan il-kustjoni il, ta' jekk għandux ikonna jew m'għandux ikonna dan is-seba' programma għall-azzjoni dwar l-ambjent, e, e, jiena din qatt ma kelli dubju dwara aħna kellna bil-fors namlu uh, il-rapport fuq il-sit program u anka biex eh, nitalmu minnu. Iġifiri anka jekk hemm xi żmien li jinħela bejn programmu u ieħor nixtieq li garantilkom li aħna qegħdin nisimgħukom u qegħdin nimplementaw ħafna mill-affarijiet li intom qegħdin issemmu. Anka fil-fat din is-sena ħajkolkom proposta tal-ilma komprensiva u ħanindirizzaw ukoll il-kwestjoni tal-fosfru u kustjonijiet oħra u ħafna mill-kustjonijiet marbuta mal-biodiversità illi semmew qabel. Anzi, jom dawn u kol aħna. Iġifiri aħna għat niprofaw nkunu attivi imma nifmu illi għanna bżon għafas eh, koerenti fuq medda ta' żmien atwal, itwal u illi fuq u kullħat ikun jgħat jaqbel. It-tieni aħna għedin aktar rib li dan il-ftejjim eh, komuni eh, dwar dan il-seba program eh, issa li għedin fħarta din il ġima Fil-bidu ta' din il ġima konna għedin id-diskutuħ f'kunsil informali fil-Danimarka l-lum għedin id-diskutuħ għawnek u l-konklużjoni tijajja illi l-opinjonijiet għedin issa jaqblu l ftejjim komuni huwa issa eh, għandu fiħansi dak li għandu jiġi indirizzatu, qed jieħu forma għatanna il-konsultazzjoni pubblika li ħatibqa sejra sa' Mejju u għedin istennu li konna input minn dan il-lat nishtiq u kol nitkellem dwar id-dilemma li teżisti bej il-green growth u l-brown growth ma nkunux qegħdin diskutu l-green growth kieku uh, eh, il-brown growth fi nfisha ma kellix id-diffikultajiet, din ovvjament għandha limitajiet tal-kapaċità ta' tkabbir u huwa għalhekk li negozji issa qegħdin jifmu illi hemm bżonn ibidlu l-attivitajiet tagħhom jekk mhux se jitqiesu ċertu affarijiet e, li huma limitati bħall-art, l-ilma, l-oċeani, l-ekosistemi. Jekk maħniex se nagħmlu dan, ovvjament ħaniltaqgħu ma' ħajt fl-iżvilupp u għalhekk għandna bżonn din l-ekonomija ħadra din l-ekonomija ambjentali. Jekk ħanibqgħu b'dan il-business as usual, nibqgħu għaddejjin bl-affarijiet isu qatt ma ġara xejn, fl-2020 se jkollna bżonn 40% aktar ilma milli għanna fid-dinja palissa. Iġifiri, ma jistax ikun li seħdin hemm xi ħaġa li mhix qiegħda taħdem hemm semma l-indikaturi li jmorru lil mill-GDP jina naqbel eh, perfettament illi, illi dak li inti ma tkejjilx inti ma tqisux meta inti tkun qed tippjana il-pjanijiet tiegħek tifformula l-pjanijiet tiegħek u tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek. Jiġifieri Biex nikonkludi jina nħoss li situazzjoni li għanna l lumi hija waħda differenti ħafna minn 10 snin ilu meta konna qegħdin iddiskutu u nadottaw il-sit programm għall-ambjent. Ġifiri hemm ħafna aktar leġizlazzjoni fil-post u qegħdin nifmu aħjar l-isfidi għandna aktar għarfin hemm affarijiet il lum li huma aktar ovvi. ov ov issa rridu ninkluduhom fid-deċiżjonijiet tagħna f'dan is-seba programm għall-ambjent. Ovvjament il-klima, l biodiversità u ir-riżorsi bil-fors irridu jkunu fil-konċentrazzjoni tagħna. Irridu nifukaw noħol u rabta, sintesi, viżjoni fuq medda ta' żmien twil. Jiena smajt lil ħafna minnkom intom semmejtu iż-żoni urbani, s-saħħa, il-dimensjoni internazzjonali u affarijiet oħra li jiena kollha naqbel fuqhom. Nixtieq però ngħid illi l-iktar ħaġa importanti, l-iktar priorità kbira hija l-implementazzjoni tal-affarijiet li tiġa għandna eh, fir-rigward tal-leġiżlazzjoni u fej qegħdin lura, fej għadna lura jxir jisir xej tajjeb għan natura jekk ma jsirx l-implementazzjoni u intom bħala leġislaturi għandhom tkunu interessati illi dawk l-affarijiet li tifutaw fuqhom jiġu implementati fil-prattika u din hija xi ħaġa li jiena ħanamel segwitu tagħha intom semmejtu il-koerenza l-integrazzjoni u importanti li l-politika kollha tagħna tqis illi aħna qegħdin ngħixu f'din il-dinja eh, konnessa u fejn wieħed jiddependi fuq l-ieħor dwar il-MFF li jmiss iridu nifukaw hemmhekk ukoll u uh, natu attenzjoni għal kustjonijiet li diskutejna illum għal darboħra nixtieq nirringrazzjakom speċjalment l rapporter uh, Jow Lajnin u uh, naħseb illi mixin fi triq tajba biex inkunu nistgħu nagħmlu azzjoni tajba. Grazzi ħafna. zum abschluss. Grazzi ħafna lill kummissarju Potoċnik biex nikkonkludu dibattitu ngħaddi lura l-kelma issa lir rapporter Sir Lajnin. Għandu żewġ minuti. Ja, di dibatta hat gezeigt, dass es im europäischen... Grazzi dan id dibattitu U illi għanna konsensus għawnek fil-parlament favur dan seba program tazzjoni u li ringrazzja l-kollegi kolla li enuni sabiex nilħaq dan il-konsensus. Il-Kummissarju semma l-inizjattiva u kol fil kummissjoni għalix kullħat jaf li mux kullħat rrit dan il-program il-ġdid. Rridu najdu dan. Issa fil-Kunsil tal-Ambjent wara id-dibattitu hawnhekk se naraw mbagħad kemm huwa bżonn już eh, dan it-tip ta' programm jekk aħna nkunu nistgħu niġbru flimkien l-anijiet kollha li aħna għandna l-istrateġiji kollha u roadmaps kollha disponibbli. Dan il-messaġġ li rridu innaqsu l-footprint Ewropew u anki naraw x'miżuri hemm bżonn biex nilħu dan il għan Dana kollu għandu jkun il-messaġġ wara kollox mill-programm. Xtaqt insemmi wkoll illi jeħtieġ illi nitolbu lill ministri tal-Finanzi u tal-Ekonomiji għall-għajnuna tagħhom u nittama illi l-elementi illi dajfu il-rapport ma jkollhomx kun suċċess għaliex jeħtieġ illi ikonna il-greening l-element ambientali tal-politika ekonomika tagħna kif ukoll politika tat-taxxa tagħna għaliex inkella maħniex se nilħu l għanijiet tagħna hekk kif issemma kemm il-darba. L-istrateġija tal-ambjent trid tiġi riflessa wkoll fl-istrateġija finanzjarja. L-istrateġija li jmiss finanzjarja għall-2020 din hija xaġa li aħna nissottomettu tal-waqt irrit u kol jorbot ma dak li sejjaħ il-komissarju ġifiri li konna twarrib għal dak li għandu xaqsam il-bidla fil-klima u nittama illi aħna nqisuħ pala min dan 18%. Jew mux bizzet li konna bis 20% ta' twarrib biex inħarsu l-ambjent għana meta 80% qiegħed jeqret l-ambjent u allura rridu proċedura adegwata u nittama li dan jwassalna għal programm il-bilanċat grazzi. Grazzi Sur Lajnen. Bek nikkonkludu dibattitu, il-votazzjoni isseħ f'nofsinhar illum u naġġornaw għal ftit minuti.